Okay. I was informed that uh, Mrs. Corazza Bild has a point of order. Mela, is-Sinjura Corazza Bild and a point of order. Mela, Ejja nisimaw il-kommenti sal-kollega. Grazie, President, eżis kollegi. Jiena nixtieq inqajjem il-punt tal-frodi fil-votazzjoni ta' Signora Le Pen. Because if you... Jekk joġobkom, jekk ti permetti li nkompli. October session. F'Ottubru kollegi nitlob illi nirrispettaw il-kollega u nisimawa. Fis-sessjoni ta' Ottubru, Sinjora Karazza jekk jekk kompli Flimkien ma' kollegi oħrajn f'Ottubru għajjimna dan il-punt u inti qed illi konsejjer tibda investigazzjoni uffiċjali. Bosta għadna ma nafux ir-riżultat tal-investigazzjoni x'inhu wara bosta xhur. Signora De Graff, co president tal-grupp ġistazzjonata fuq il-votazzjoni dwar l-inizjattiva ta' ċittadini, iżda ma smajna xejn dwar il-kvot ta' sur, ta sur B fuq il-votazzjoni ta' Signora Le Pen mill-Segretarju Ġenerali tal-Partit Front Nazjonal dwar il-frodi tal-iskema ta' frodi tal-emissjonijiet. Nispera li għandek xi aħbar xittina, sur President. I have to inform you that I was tasked by the President. Mela, nixxin għedilkom li jena kċejt appuntu mitlub mill-President nibda b'komunikazzjoni fuq appuntu dan il suġġett Iżda is-Sinjura Le Pen għamlet talba l-mikrofonu, naddira l-mikrofonu. Iva, kollegi, is-Sinjura Korazza Bilt, din saret ossessjoni tiegħek hu. Ossessjonata bija. Nixtieq ngħidilkom illi kon differenza mill-allegazzjonijiet tiegħekom jiena ġejt ożenerata minn dan il- All right, now, because I have announced... Iva, fil-fat jena semmejt jħa nati dan l-ħabar, ħanaqra il-test illi jena tali il-test mill-president u ħanibda naqra bl-Inglis. Palma tiftakru fis-sessjoni ta' votazzjoni fis-seduta plenarja nhar 28 ta' Ottubru 2015 il-President ġi mitlub mill-Sinjura Korazza Belt biex jiverifika ċirkostanzi illi taħtom il-magna tal-votazzjoni tas Sinjura Le Pen kienet edha tintuża minkejja nuqqas taħat fis-sala. Fi 17 ta' Deċembru 2015 il-Parlament ġie informat bid-deċiżjoni tal-President li imponi penali fuq is-sur de Graf għall-imġiba tiegħu tul is-sessjoni ta' votazzjoni li ġiet msemmija, jiġifieri għall-użu tal-magna ta' votazzjoni ta' Sinjura Le Pen, il-penali kienet illi jitlef il-lokazzjoni finanzjarja ta' kuljum il-per diem għal ħames tiem li l minn dan wara li smajna l-bosta membri u l-sur bej għal darbtejn, il-president id-deċida jimponi penali fuq il-sur bej għall-imġiba għawtu l-istess sessjoni, jieġifiri tal-li uża il-magna ta' votazzjoni ta' senjura Le Pen. Din sejra tkun fit-telf tal-perdiem l-lokazzjoni finanzjarja ta' kol-jum għal ħamestijem. Il-membru ġi notifikat din id-deċizjoni u bekk nalqu il-komunikazzjoni. Yes, Mr. Bay, okay. Oui, euh, monsieur le Iva, grazzi. Mela, Sur President, jiena nixtieq nitkellem fuq artikli u għetabart fil fatt jiena appellajt kontra sanzjoni li l ebda bazi legali għammi bazata fuq l-ebda evidenza il-deċizjoni ta' President Schulz juri li qed jeżerċita seta totalitarja fil-Parlament bħalma rajna wkoll nhar it-tlieta qudiem ir-rappreżentanti tal-ġnus ma'uda din id-deċiżjoni hija bbażata fuq gideb u akkużi li ma stajċ nidebatti u dan u anki kontra id-dritt tal-difiża infakkar li mhux jien irrid nuri li jiena li jiena innoċenti irrid intom tituturu li jiena ħati suppost u issa suppost ħana naraw it-tiġdi tal-mandat ta' dan il-President.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 gidba publika men sonx bil-Franċiż għaliex eh, sur nekabilt għallili personalment illi vota fissem is-Sinjura Le Pen fil-karozza mta konna sejdin l-aeroport u għandi xut. Is-senjura Frederick Reis. Dan juri li l-Front Nazzjonal jazbu li huma ola mir-regoli ta' dal-Parlament.